sitzung ist äh, wieder aufgenommen. Bitte nehmen Sie Platz. Mela, narġaw, inkomplu bis-seduta għana, ekku għodu bil-qeda kieġobkom. Għanaddu għattilet ronda, memx kandidati ġodda, għattilet ronda tal-elezzjoni tal-President tal-Parlament Ewropew. Il-kandidati li kienu fit-tieni ronda huma l-istess din ir-ronda. Mela, jekk tistgħu tqassmu il-vot u nitlob lil dawk li joddu il-vot biex jieħdu l-pożizzjoni tagħhom. darf die stimmzähler bitten ihre plätze einzunehmen. nitlob lil dawk li jgħoddu l-voti biex jieħdu l-pożizzjoni tagħhom kif ġobkom. Der Wahlgang ist eröffnet. Sie können alle abstimmen. Mela, nibdew bil-votazzjoni u nittistaw eh, poġġu l-vot ta'kom.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 möchte noch jemand. U għattilet darba baqa xaħtiħol li jishti jivota le allura niddikjara li dik ronda ta' votazzjonijiet għalet. Sur Pretzel, il-kommenti tijak ndaħlu fil-minuti u naħseb taċċetta l-konsekwenzi tal-komportament eh, ta' mistħija tiegħek. Il-seduta issa nissospendua u nissimaw il-qampjena um,